din ħad tkun fil-fatt approvata skont ir-regoli tal-proċedura. Issa nixtieq nitkellem fuq il-bidla tal-aġenda. Allum aħna ma kellna l-ebda talba sabiex nibdlu l aġenda skont l-artiklu 149. Għala għada laqqas ma kienem bidliet għall-aġenda. Għal nar l-erba kienem fil-fatt talba minnaħa tal-PPE sabiex imbidlu il- punt fuq il-relazzjonijiet mal-Palestina u din jixtiequ li din diskussjoni tkun posposta u rridu nikkonsultaw l-Komitat ta' Lafet qabel ma nitlob li s-surpreta biex jitkellem, naħseb li d-deċizjoni għanda tkun tal-buro ta' konferenza ta' prezidenti ġifiri. Aħna irridu nerġaw nirreferu lura din id-deċizjoni u d dujem il-buro u nitolbu illi huma jikkonsultaw mal-komitat tal-affarijiet barranin. Jiena qed ngħidan kollu sabiex niċċaralkom din il-proċedura. Qed nara li s-surpreda jixtieq jitkellem favur din it-talba. Grazzi ħafna Sur President, għadek kemettu inti l-klim li xtaqt nejtu jien. Dan huwa dibattitu importanti ħafna u naħseb li qabel ma tittieħed deċiżjoni fil-plenarja jkun tajjeb ħafna li konna skambju ta' opinjonijiet u prezentazzjoni ta' opinjonijiet fiħdan il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Naħseb illi jekk aħna ma niddiskutux dan is-suġġett f'dan il-kumitat dan ħajkun żball kbir. Hemm xi ħadd illi fil-fatt jixtieq jitkellem favur din it-talba. Sur Skiliotis tixtieq titkellem kontranti? Iva, jiena għan itkellem kontra, Sur President, minħabba li skont ir-regoli tal-proċedura, il-bidla ta' titlu u tal-isem tista' tkun xi ħaġa li tkun deċiża biss jekk tgħaddi minn taħt idejn il-burro taħt il-konferenza tal-Presidenti. Jiena mhux ħan idħol dettal, iżda nixtieq ngħidilkom illi l-koll nafu illi din il-kwistjoni tat-titlu hija xi ħaġa li diġà eh, kienet iċċarata bejn il-Palestina bejn l-Awtorità Palestinjana u fir relazzjoni li għandhom. Iva fil-fatt qed nitkellmu fuq il-fatt li din ħad tkun mibawta lura li konferenza tal-Presidenti ħalibek huma jikkonfiltaw jikkonsultaw mal-Kumitat tal-Afet. Min huwa favur it-talb tas-surpreda? Min huwa kontra? Min jastjeni? Din it-talba ma ntlaqetx. Naħseb illi fil-fatt kienet il-maġġoranza jekk ma taqblux jew qed tiddubitaw mela l nistgħu nagħmlu votazzjoni elettronika. Kieġobkom. Il-membri kollha votaw? tinkwetawx xan istenna ftit iktar. Nerġan saqsikom, kullħat t-vota? Mela na, votazzjoni. Mija 152 favur, 180 kontra, din it-talba ma tlaqetx. 42 astjenew. Mela, l-agenda ħatibqa kifini. Il-PP edin jitolbu wkoll li flimkien mal-dikjarazzjoni ta' rappreżentanta għolja fuq is-sitwazzjoni fil-Belarusja jixtiequ illi joħorġu fil-fatt b'dikjarazzjoni. Is-sur Preda jitkellem favur din il-talba. Jekk jogħġbok. Iva, grazzi, Sur President. Nittama li ħajkol iktar suċċess bit-talba dwar il-Belarusja, ħna nasbu illi rizoluzzjoni fuq din is-sitwazzjoni fil-Belarusja xi ħaġa sewja ħafna. Din mhix kwistjoni biss ta' skambju ta' opinjonijiet, hemm bżonn li nistabilixxu l-pożizzjoni tagħna f'test li huwa approvat mill-gruppi politiċi. Min jixtieq jitkellem favur din it-talba. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra? Laqqas memħat. Għanna li xi ħadd mill-lider jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur President, jien ma naħsibx illi fil-fatt għanna naġlu wis huwa kmin wis illi ngħaddu rezoluzzjoni fuq dan is-suġġett minħabba li aħna ninsabu fi kriżi tar-refuġjati li hija diffiċli ħafna aħna nistgħu niddiskutu s-sitwazzjoni dwar il-Belarusja darb'oħra. Tajjeb mela, il-talba ta' surpreda hija li jkunu riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Belarusja. Nsolbu konsa biex tivutaw, favur, kontra, astenzjonijiet Naħseb li din aħjar nerġgħu nivvotaw permezz tal-votazzjoni elettronika mħabbra ma kienx ċara. Na votazzjoni 204 favur, 169 kontra, seba minn nisa stjenew ġifiri din it-talba hija mil-uwa jaddottata. Issa preparaw ruhkom ħalli eh, kolkom eh, xaħġa biex tiktbu ħalli nidirkom eżattament fuq xiex ħa nitkelmu. Aħna għada għanna li l-skadenza għal-missjoni ta' rizoluzzjoni fit ta' settembru għada flasha għal riżoluzzjoni konġunti l-4 9 ta' settembru fl-10 ta' filodu l-emendi l-4 ta' settembru fl-11 ta' filodu l-votazzjoni hija nhar il-ħamis ħadd issir nhar il-ħamis fl-10 ta' settembru. Mela, għallar l-erba għanna talba issa minnaħat tal-partit tal-ħodur illi ikonna l isqarija tal-Viċi President tal-Kummissjoni Rappresentanta għalja fuq il- situazzjoni fit-Turkija li għanda tiżdied mal-leġenda war nofsinhar. Id-dibattitu għandu ikun konkluż permezz ta' riżoluzzjoni u għanna nivvotaw ukoll mbagħad fit-tieni sessjoni plenarja ta' settembru. Għanna Sinjura Harms li tixtieq titkellem. Grazzi ħafna Iva minn Minn mintu aħna kanna rapport ta' progress fuq it-Turkija u aħna deċidejna fuq dan ir-rapport, aħna rajna li kien l-elezzjonijiet, ħafna affarijiet ġraw, kien hemm ħafna nies illi fil-fatt il- Eh, kienem min laqa il-ġlida kontra l-Istat Islamiku minnaħa ta' Erdogan, iżda fl-istessin qed nara li proċess ta' paċi mal-Kurdi kien konkluż iżda fl-istessin aħna qegħdin naraw illi xorta waħda hemm ħafna nies u ġurnalisti qed ikunu tormentati. Qegħdin naraw illi kien hemm ħafna ġurnalisti Ewropej u anke korrispondenti barranin li kienu persegwitati bħala terroristi. Dalodu kien hemm til f'Istanbul illi fil-fat kien qed jikkonċerna Wieħed mill-ġurnalisti tal-oppożizzjoni jien naħseb li aħna bħala Parlament Ewropew irridu nitolbu minnaħa ta' Sinjura Mogherini illi tieħu pożizzjoni fuq din is-sitwazzjoni minħabba li minnaħa aħna nkwetati ħafna fuq il-fatt illi fit-Turkija dak illi qed jipprova jagħmel Erdogan għal kilba tiegħu għal iktar seta qed jitfalura l-pajjiż. Iżda fl-istess ħin irridu ninkwetaw ruħna wkoll fuq ir-rifuġġjati li hemm fit-Turkija u anka ninkwetaw ruħna fuq eh, eh, l-istabilta li għamedda mill-Istat Islamiku. Ġifieri hemm ħafna punti li nixtiequ eh, li niddiskutu fil-qafas ta' dan il-punt illi naħseb illi sinjor Magolina għandu tieħu staqarrija tieħu pożizzjoni fuq. Min jixtieq jgħid li huwa favur? Mixtieq jispjega l-pożizzjoni tiegħu favur il-talba ta' Sinjura Harms. Eżis kollegi, jena ma naħsibx illi hemm bżon illi nżid ħafna ma dak li qalet il-kollega. It-Turkija tinsab fi situazzjoni verament diffiċli hemm ħafna konflitti konflitti fil-frontieri kollha tat-Turkija u hemm ukoll ħafna konflitt mal-Kurdi illi fil-fatt terġa' tfakkarna fis-sitwazzjoni imdemmija u ħafna eh, ġlied illi kellna f'dawn l-aħħar ftit snin. Jiena u koll nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi huwa minħabba din in-nuqqas ta' sigurtà illi qiegħda tinħoloq fost iċ-ċittadini torok illi Erdogan qiegħed jerġa' jipprova jaħdem favur il-partit ħalli jur il-partit f'daw l-aħjar ħalli jkollu riżultati aħjar fil-elezzjonijiet li dal-waqt ħajerġaw jiseħħu. Jinaħseb il-Parlament Ewropew m'għandux jitlef l-opportunità sabiex jieħu pożizzjoni jimbotta lit turkija f'direzzjoni tajba. Min jixtieq jitkellem kontra? Herr Verhofstadt, Sie hatten sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Sir Verhofstadt, inti xtaqt titkellem fuq il-point of order jew fuq il-punt ieħor. Is-Sur Preda jixtieq jitkellem kontra kjoġba. Simplement, Monsieur President. Iva, grazie ħafna, Sur President. Aħna kontra din l-idea. Ġifiri li konna dibattitu issa. Palma għadu kif qal il-kollega tagħna, din hija kwistjoni politika huwa tħassib partiġan tal-gruppi politiċi marbut mal-elezzjonijiet fi Turkija, l-migrazzjoni u l-ġlieda kontra terrorizmu. Dawn huma affarijiet li ħan niddiskutuhom f'dibattiti oħra li diġà huma fissati għalhekk m'għandniex għalfej ikonna battalja politika li noqogħdu nitlu fiha issa. Għax din hija kwistjoni bejn il-lemin estrem u x-xeluk estrem, grazzi. Nunmehr über den Antrag abstimmen. Grazie ħafna mela, eja nivvotaw fuq il-mozzjoni ta' Signora Hans. Fuq il-risoluzzjoni dwar l-istqarja tal-rappresentanta Olja ta' futur situazzjoni f'Turkija, minu a favur, kontra, astenzjonijiet. Jekk ma tollux idejkom sew jena dispeċini e, eżis, ma nkunx nista nara xejn minna u jien, mela aħjar nivutaw b'mod elettroniku. Haben alle abgestimmt? Kulħadd vota Il-votazzjoni hija konkluża magħluqa. 153 votaw favur, 180 kontra, 36 astjenew, mela din it-talba ma tlaqax. Sur Verhofstadt, jek joġbu. As you know, I have requested. Palma taf jina tlabt il-prezenza tal-President tal-Kunsill Ewropew fid dibattitu tagħna e, eh, nar l-erba fuq il-migrazzjoni, mhux fuq l-Istat tal-Unjoni, ma fuq il-migrazzjoni li xina nemmen li huwa assolutament neċessarju li f'nofs kriżi bħal di il-President tal-Kunsill ikun hawn biex jiddiskutih magħna. u jiena naf li l-Kummissjoni ħat toħroġ bi proposti ġodda, imma il-problema mhijiex il-Kummissjoni u laqqas il-Parlament Ewropew li għandu pożizzjoni uni, unifikata fuq dan eh, li votaw fuq u f'April. Il-problema hija il-Kunsill, l-Istati membri li għandhom nuqqas ta' għaqda, nuqqas ta' solidarjetà u għalhekk jiena għal darboħra qed nitlob lis sur Tusk ikun prezenti u għandek tappella int, għandek titloba int din il-ħaġa. Nar l-erba fil-ħodu fil-dibattitu tal-migrazzjoni għandu jkun għaw, grazzi. Għata Hofstadt, di xabdi. Surfi Sir jiena fil-fat diġa trasferejt u trasmettejt din il-mistoqsija lil-Kunsil marċivejċ tweġiba li tukkonferma l-prezenza tal-President tal-Kunsil għawek iżda illum nerġa' nċemp illum. Sabiex nerġa' infakru fuq it-talba ta' parti minn mill-membri ta' din il-plenarja. Afdaw daqsxej fija ħanippruvaw jiena t-niprofa nqarbu iktar lejna l-President tal-Kunsell dwar l-agenda tal-erba mandi lebda talba għal nar ħamis mem lebda bidla li kienet proposta. Tajab wis. Mela nishtiq nejdilkom il